mill-Grupp Ewropew tal-Libertà u Demokrazija. Jiena wkoll kelli talba min-naħa tal-Franceska Baracċu minn grupp Soċjalisti Demokratiċi ħalli tkun eh, inħabbar illi saħa tkun membru tal-Kumitat tal-Kontroll Budġetarju. Hemm xi ħadd li huwa kontra jekk le naħseb li nistgħu napprovaw din il-ħatra wkoll. Issa, li l-spiega bil-miktub li ħan